Okay, we will do what we did last time. Tajjeb wis, eh, nużaw eh, is-sistema li użajna l-aħħar darba. Nis-sistema ħadmet eh, se nibda not mill-10 sa 0 u mbagħad meta ngħid 0 tibda il-votazzjoni u sa ma nagħmel bil-Grik imma xorta waħda x'tistgħu toddu bil-lingwi tagħkom. Mela, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, tleta, tnejn, wieħed. Tajb, mela eh, Skont l-agenda għanna eh, il votazzjoniet fuq il-Surberg għal Fond Ewropew eh, fuq il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew għal mondializzazzjoni. Għanna qed niżaminaw proposta reviżjoni. Emenda erba' min huwa favur, min huwa kontra, astenzjoniet maddeċ. Emenda ħamsa, favur, kontra, astenzjoni, maddeċ. Emenda sitta, favur, kontra, ammaddeċ. Emenda seba, favur, kontra, astenzjoniet, maddeċ. Emenda tminja, Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. L-emenda ma tgħaddix b'467 vot kontra, emenda wieħed favur kontra, astenzjonijiet ma taddiġ. Emenda tnej. Votazzjoni nominali, Votazzjoni miftuħa. Peras favorijas. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Kif għallu kol l-Onorevoli Schulz, issa, emenda numru 3. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Emenda tlita. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma tardix. L-Honorable Martin jixtieq intervjeni jekk jogħġbok. Nu ganz kurze President, als wir abgestimmt haben. Iva fil-qosor, meta votajna fuq emenda numru 8 fuq l-iskrin iż-żgħir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 Point of order ieħor, jekk joġbok. Jona, Presidente. Grazie, President. L-iskeda tal votti għaj mux taħdem għonek. Iva, ħna batu għalek xaħat sabiex insolvu l-problema. Naddu issa għall-ħar votazzjoni illi titlob maġġoranza kwalifikata permezz ta' votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa dan dwar il-proposta ta' riżoluzzjoni. Nala il-votazzjoni. Taddi. 531 vot favur. Proset lill-Onorevoli Burger. Problemi di Sa, L-agenda titlobna sabiex nivvotaw fuq il-rapport tal-Onorevoli Haug fuq l-abbozz ta' budget ta' retifika numru 10 tal-Unjoni Ewropea l-eżerċizzju tal-2009. Hawnhekk għandna votazzjoni permezz ta' votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Pera xufurijas? Votazzjoni magħluqa? Taddi b'559 vot favur proset lill-Onorevoli Hawg. Issa għanna votazzjoni fuq il-rapport lene dwar verifika tal-kredenzjali. Emenda wieħed minu favur? Minu kontra? Astenzjonijiet? Ma taddix. L-aħħar votazzjoni minu favur? Minu kontra? Astenzjonijiet? taddi proset l-onorevoli Lene. Issa, l-agenda titlobna sabiex nivvotaw fuq il-mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il- Anzi, kolleġi ruħu l-President, l-agenda titlobna nivvotaw fuq il-ħames proposta ta' riżoluzzjoni dwar il- konferenza ministerjali tal-WTO. Emenda wieħed, emenda ħdax minu favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. Emenda 12 minu favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. Emenda 13, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. Emenda tlieta votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Peras fi forijas. Votazzjoni maluqa. 563 vot favur, għalek ta' għaddi emenda numru 3. Emenda numru 4 menu favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Emenda wieħed minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Anzi, ħan verifika president Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Fuq emenda wieħed. Eras fu forjes? Votazzjoni maluqa. Taddi b 358 vot favur. Emenda 6 dawk favur. L-emenda 6 taqa, jgħid il-President. Nivvotaw fuq emenda numru 2. Favur? Kontra? Astenzjonijiet taddi. Honorevoli Desiri, kjoġbok. Monsieur le Président, je, je voulais juste dire que si je comprends bien. Xtaqt najt li jekk fint tajjeb, istor Papa Stamkos, L-emenda ta' Sir Papa Stamkos fuq il-WTO u l-partijiet konċernati u l-ftejjim sabiex inneħħu sussidi fuq l-esportazzjoni jekk jiena għalet allura il-grupp tal-SND jappoġġa din l-emenda. Grazzi ħafna. Emenda ħamsa votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Pera xofuriex? Votazzjoni maluqa. tgħaddi bi 326 vot favur. Emenda seba' dawk favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix. Test raġuni ta' paragrafu 12. Minu favur? Kontra? Astensjoniet tgħaddi. Paragrafu 13 tal-test oriġinali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi bi 377 vot favur. Emenda 15 minu favur. Kontra. ħanerġa fuq emenda 15. Nirrepeti 15 minnu favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Emenda disa. Partit separati. Fuq l-ewwel parti. Votazzjoni minna votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. ma taddix l-ewwel parti bi 366 vot kontra. Tieni parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. It-tieni parti tgħaddi b'493 vot favur. Emenda 8, votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix 351 vot kontra. Test oriġinali ta' paragrafu 14, żewġ partijiet. Etnej permezz ta' votazzjoni nominali. L-ewwel parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. L-ewwel parti di 574 vot favur. Tieni parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Tieni parti di wkoll 360 vot favur. Emenda 14 eh, ġiet irtirata, emenda 12, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix emenda 10 364 vot kontra. Test oriġinali tal-paragrafu 18 minnu favur. Kontra. Astenzjonijiet Nivverifikaw jgħet il-President, test oriġinali paragrafu 18, votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa? Votazzjoni maluqa. Taddi 358 vot favur. Issa naddu votazzjoni, l-aħħar votazzjoni fil-fatt. Votazzjoni nominali? Rizoluzzjoni votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Rezoluzzjoni ta' di 370 vot favur, 125 kontra, 125 l-astenzjoni. Telefteja xoforija Simara L-ħar votazzjoni għallum, pero nodu attenti. F'nof senar, ħanatu l-premju Sakarov. Daqstant testaw tifmu li jina ġilt ħafna, immissa ħannimxi bil-mod ħafna. Għal daqstant jek ġobkom titilqux mill-kamra, ħadd ma għandu jitlaq. L-agenda tajdenna li ħan votaw fuq il-proposta ta' rizoluzzjoni tal-komitat tal komitat tal libertà ċivili u ġustizzja u affarijiet interni dwar miżuri restrittivi ta' drittijiet tal-individwi wara dħul fis-seħħ ta' Trattat ta' Lisbona. Wara paragrafu 5 għanna żewġ emendi. Hawnhekk għandna l-emenda numru wieħed u l-emenda numru tnejn. Naddu għal-votazzjoni f'żewġ partijiet separati. L-ewwel parti. Minu favur? Kontra? Astenzjonijiet? Niverifika b'mod eh, elettroniku. Arketib xuforija. Votazzjoni miftuħa. Jek ma taqblux s-namel telefonata, votazzjoni malu għajt, President. Taddi mija u zewġ voti favur. It-tieni parti minu favur? Minu kontra? Għan verifika il-President. Kemm għaw astenzjonijiet? Nivverifikaw mod elettroniku. Votazzjoni miftuħa. Peras pifuvorijas. Votazzjoni maluqa. Ma ta' 272 vot kontra. Test oriġinali ta' paragrafu 11 minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet taddi. Sabiex nikkonkludu, l-aħħar votazzjoni minu favur. Minu kontra, astenzjonijiet Jekk iġabkom, ibqaw hawnhekk sabiex tassistu għall-lotti tal-premju prestiġus il-premju Sakharov illi ħanatu sta' 7 minuti oħra. Spiegazzjoni tal-vot issa. Fuq dak li għandu xjaqsam mal mobilitazzjoni tal-Fond Ewropew fuq il-mondializzazzjoni. Mm, Brezina.